l-tim eccellenti ta' diplomatiċi illi għandhom it-Tajwaniżi madwar id-dinja kif ukoll fi Brussell. Grazzi ħafna, Sir President. Muchas gracias, Señor Diaz Temera. So now the debate is closed. Minuti. Grazzi ħafna, sa temmejna d-dibattitu u ħanivvutaw dwar dan għada. Mela, il-punt li misfod l-agenda sana u um, għafrobju il-punt dwar diskorsi ta' minuta skont l-artiklu 150. Naddu assur teksejra sejra l-ewwel. Grazzi ħafna sur President il-Komitat Internazzjonali tal-Kummerċ bħalissa qiegħed janalizza l-ftehim dwar il-banana u fil-plenarja ħajkonna vot fuq eh, iż-żieda fuq id-dazju fuq il-banana li ġejja mill-Amerika Latina. ir-reġuni kollha tal-Unjoni Ewropea wkoll dan irid ikun rispettat anke fil-Madeira li r-reġuni ġej minnu. Aħna x'għandna bżonn dan ir-reġuni, għandna bżonn li l-pajjiżi l-oħra kollha jirrispettaw l-istess ħtiġijiet ta' inġene. Kif huma rispettati fis-suq Ewropew, fil-fatt aħna rridu wkoll naraw kif ħanamlu tajjeb għad-dannu illi kien u hekk inkella eh, kif nistgħu ngħidu aħna lin-nies biddel ħajtek fit-tixxol ieħor inkella eh, sfortunatament daw m'għandhomx mod ieħor ta' kif huma jistgħu ikomplu dajjin bħajjithom. Minħabba l-ftejim li sar rridu nagħmlu xi ħaġa minħabba li dawn in-nies għandhom bżonn l tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur President, fl-Ewropa il-numru ta' nies illi qegħdin jiddependu fuq il-pensjoni dejjem qegħdin jiżdiedu. Kien hemm ħafna nies li verament batew ħalsu l-kontribut tagħhom lill-istat u issa jistennew naturalment illi jkollhom pensjoni din jituża u tajba biżjed sabiex jgħixu. Inkriżi kriżi ekonomika żdiedet iżda il-pensjonijiet ma zdidux sabiex jikkompensaw għall-oli tal-ħajja. U hemm xi ftit pajjiżi, pereżempju fil-Litwanja, fejn il-pensjonijiet kienu appoġġjati mill-gvern minħabba li l-benefiċċji naqsu. Illum nafu li hemm ċertu diskussjonijiet li qed isiru minnaħa tal dwar il-proposta tal-Kummissjoni dwar il-pensjonijiet, però nafu li hemm miljuni ta' nies li fil-fatt jistgħu jistaw jispiċċaw foqra huma illi Umbat jirtiraw, aħna rridu nqisu l-fatt ukoll illi n-nisa jinsabu f'sitwazzjoni vulnerabbli ħafna minħabba li huma dejjem tħallsu inqas kellhom jobs part-time, kellhom xogħol part-time u anka tilfu xogħol minħabba anka l-lif tal-maternità u affarijiet oħra u allura jiena nixtieq illi l-Kummissjoni tanalizza s-sitwazzjoni tal-pensjonijiet. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur President, eżis kollegi. Illum fl-10 ta' novembru fil-Bulgarija ħna din iċċelebraw żewġ anniversarji. Il-fatt li waqa l-ħajta Berlin u anka il-fatt li sfaxxa il-reġim komunista fil-Bulgarija. U nafu illi llum aħna din iċċelebraw il-ġurnata tal helsin tal-kelma tal-ħelsin tal-espressjoni fil-Bulgarija, però rridu wkoll naħsbu f'dan il-reġim komunista li kellna anke fuq it-terrorizmu li dejjem qed jiżdied. Id-demokrazija għandha l-mekkanizmi biżejjed sabiex aħna niġġieldu b'mod effettiv it-terrorizmu aħna ma nistgħux inkomplu nikstru drittijiet tal-bniedem u drittijiet tal-mezzi tax-xandir il-risposta u tweġiba minn naħa tal-liberali tkun iva li għanna dan il-mekkanizmu, pero jekk aħna naqdu il-networks reġjonali u dak nazzjonali f'network Ewropew, hekk biss aħna nistgħu nagħtu tweġiba tajba u effettiva. Surru mevari weda. Grazzi, waqt l-aħħar sessjoni plenarja jien qed li dan ser jiġri. Nar Eh, kamp ta' serami ġi eh, zmatellat u ta' mietu mietu u ħafna nies ma jafux fejn qegħdin x'qegħdin jagħmlu l-Ewropej f'dan ir-rigward. Qed jgħidu dukom kalmi, sitwazzjoni komplikata ħafna u ma nistgħux ninterferixxu. Aħna rridu nipproteġu l-interessi Ewropej fil f'din il-parti tad-dinja. Iżda, Sinjura Ashton l isfidi hawnhekk huma ċari ħafna u rridu nadottaw dawn il-kwistjonijiet rridu nikkundannawhom u naraw li dawn l-affarijiet ma jsirux għaliex jekk aħna ma nagħmlu xejn aħna qed nmorbu il-kummerġ bilaterali. Ew noqogħdu attenti u nifqu milli nitrataw ħażin ġittijiet tal-niedem. Grazzi ngħaddu għas-sur Megalski. Grazie President, Jiena kuntent li il-Komissarju għadu għawnek maħna għalix dan u għabla dubju ta' interess għalja. Smajni għadin qabel iżda miex ċajta minn 5 ta' novembru kienem ġurnalista russu eh, li ġi um, imsawwat u dim id-dar tiegħu żgur smajt dwar din il-ħaġa kellu kisru l u subaj u ħaduh l-isptar. Dan mhux l-ewwel attakk ta' dan it-tip li sar fil-vant, fil-frontiera mal-vant. Skont esperti, Pola kif ir-Russja fl-aħħar 10 snin tlet mill-ġurnalista mietu fit-territorju tal-Federazzjoni Russa. Din hija xi ħaġa li tinkwetana ħafna għaliex il-ħelsien ta' l-espressjoni u il-libertajiet ċivili huma ferm importanti għalina fl-Unjoni Ewropea u ngħidilkom li meta titkellmu mal-ħbieb Russi tagħna nfasizzaw kull darba li din il-ħaġa ma tistax issir għaliex din tipprevjeni mid-dialogu tagħna. Grazzi sanadu għas-Sur Ferreira għal minuta. Sur President, grazzi ħafna jiena nixtieq nixdilkom l-attenzjoni għal din il-kwistjoni serja ħafna fis-Sahara tal-Punent. Eluf ta' nies fis-Sahara tal-Punent bnew kambijiet madwar li bliet ewlenin biex jipprotestaw fuq il-mod ta' kif qegħdin jgħixu ma qed jipprotestaw fuq eh, ħafna uh, kwistjonijiet l-armjata tal-Marok privat ixxekkel u tneħħi dawn il-kampijiet tefat ħafna nies il-ħabs, ħafna nies weġġaw, ħafna nies intilfu u ħafna nies tilfu ħajjithom. Din Il azzjoni hija xi ħaġa tipika ħafna ta' dan x'isir dawn il-postijiet. Rajna minn li ġara minn xi membri tal-Parlament tagħna u xi membri tal-NGOs l-Unjoni Ewropea qiegħda tibqa' tisikta u din hija xi ħaġa tal-mistħija. Aħna qegħdin inkunu kompliċi hawnhekk għaliex qed qisna nagħtu xi status ta' privileġġ lil ċertu pajjiżi. Irridu nieħdu azzjoni. Grazzi ngħidu Sur Borghezio. Grazzi President. Jiena xtaqt niġdilkom l-attenzjoni mod partikolari l-attenzjoni tal-Parlament fir-rigward ta' ġudizzju li sentenza li ngħatat riċentament fir-rigward tal-kummissarju. Din għanda x'taqsam mal-ambitu tad direttiva tal-Kummissjoni fuq it-terrorizmu. Fl-opinjoni tiegħi aħna ma nistgħux naċċettaw li ikun ehm, dan it-tip ta' approċ komprensiv fir rigward ta' protezzjoni ta' ċittadini li jixtiequ jużaw id-drittijiet tagħhom fir rigward tal-prinċipji tal-azil jew inkella id-drittijiet tagħhom biex jiġu meqjusa bħala refuġjati. Dan huwa din kienet sentenza serja ħafna li ġiet motija mill-Qorti tal-Ġustizzja li tat il-potenzjal lil terroristi li kollha protezzjoni li ma jinxirlhomx jkollhom hemm ħafna mwiet li seħew fl-Ewropa kkawżati mit-terrorizmu u ma nistgħux nippermettu li dan isir. Għaldaqstant inħeġġeġ il-Kummissjoni biex temenda din id-direttiva biex bekk din l-interpretazzjoni mhux xirqa nevitawhom għaliex għanna rridu niġġieldu il-terrorizmu fl-Ewropa. Naddu għas-Sinjura Sinclair. Grazzi, President. Il-xar li għada ġewwa Strasbourg dal-Parlament ivvota għal 5.9 żieda fil-budget dan u jinkludi affarijiet ta' divertiment bħal ċampanja, eccetera ħafna kollegi qisu li din kienet xi ħaġa offensiva waqt żmien ta' kriżi ekonomika llum il-vittmi ta' din il-kriżi huma il-kostitwenti tiegħu fil-West Midlands. Eh, studenti tal-Università u lecturers marru ġewwa Londra jipprotestaw. U llum għal-kem daw kienu ftit jina qed nifirħilhom. Illum eh, dawn l-istudenti kellhom jisofru minn l-pakketti ta' starita kien hemm ħafna tnaqis li saru, ħafna pressjonijiet fuq eh, bosta oqsma. Din hija xi ħaġa li ser ixxekkel il-futur tagħna u li l-ġenerazzjoni żagħżugħa ser jissofri l-iktar. Sur President nixtieq ngħid l-arroganza tiegħek ser uh, twassal ħafna nies iktar fuq it toroq li qed jipprotestaw. jipprotestaw. Ifirħu ħudu gost bix xampanja tagħkom, sinjuri. Madam Basescu, is our next speaker. Is-Sinjura Basescu. Grazzi, President. Fit-8 ta' Novembru is-Summit ta' Danubju ġewwa Bukarest Aħna kellna l-privileġġ li nirċievu rappreżentanti minn 14 il-pajjiż involut ġewwa fil-istrateġija tad Danubium anke rappreżentanti mir-Repubblika tal-Moldova li hija li qiegħda timxi lejn l-Unjoni Ewropea. Bejn issa u t tmiem ta' din is-sena il- Dokument eh, għall istraġġija ta' Danubju ser jiġi adottat għall implementazzjoni fl-2011. L-idea hi li il-Kummissjoni Ewropea għandha timmaneġġja programm ta' investiment ta' 95 biljun euro flimkien mal-Bank Ewropew għal rikostruzzjoni u l-iżvilupp Ir-Rumanija dejjem appoġġat inizjattivi biex ir-Repubblika tal-Moldova tersa iktar viċin l-Unjoni Ewropea. Is-Sinjura Muniz Marija. Grazie ħafna President. Fisem il-Soċjalisti Spanjoli jiena nixtieq nitkellem dwar tasib tagħna dwar il-vjolenza fil-Marok u s-Sahara tal-Punent. Aħna niddefendu id-dritt tal-bniedem u aħna jiddispjaċina ħafna li mwiet kollha li saru. L-informazzjoni li għanna hija mħawda ħafna u aħna grati li ser ikun investigazzjoni tajba min-naħa tal-Marok u aħna rridu li jkun hemm trasparenza tal-informazzjoni l-importanza strateġika uh, tal-Marok għall-Ewropa hija importanti u uh, jaħtieġ l-Unjoni Ewropea tingħaqad mal-forzi internazzjonali biex tiffaċilita iktar dialogu li qed isir bħalissa. Dan jinkludu wkoll Spanja. Minkejja eh, kemm huma gravi dawn il-kwistjonijiet, dialogu xorta waħda inżamm sissa u għandna dialogi ġodda li qegħdin u negozjati ġodda dan eh, ilu għaddeja l-aħħar 30 sena u jrid jieqaf għal darba għal dejjem permezz ta' ftehim bejn il-partiti fil-kuntest tan-Nazzjonijiet Uniti u rappreżentanti tal t Sahara tal-Punent għaliex bekk biss nistgħu nsibu soluzzjoni tajba. Grazzi na Sur Ġobra. Sur President, Sinjuri, l-Parlament Ewropew repeta bosta ġabi u id-defet defenda drittijiet tal-bniedem minn drittijiet ċivili u drittijiet politiċi. U eh, jiena għal daqstent eh, kont sorpriz meta waqt l-aħħar sezzjoni ġew eh, Strasbourg il-Parlament Ewropew falla milli jieħu pożizzjoni fuq l-elezzjonijiet ġewwa l-Ukrajna minkejja ħafna informazzjoni li kellna minn għand sorsi kredibbli. Per eżempju, Eh, atteġġament għazin fi rigward tal-ġurnalisti oppożizzjoni li qegħdin isiru mill-partit fil-gvern bħalissa fil-Ukrajna. Id-deċiżjoni ġiet posposta u deċiżjoni għal Parlament Ewropew li jieħu pożizzjoni kienet posposta. Din hija xi ħaġa li tinkwetani ħafna u jiena sorpriż li qed nisma' assessjar pozittiv ħafna tal-elezzjonijiet lokali eh, Ukrajni minn xi minn qatt ta' eh, membri parlamentari Ewropej li huma kontra dak li qalet is sinjura Ashton u Segretarju tal-Istat tal-Istati Uniti. Grazzi, issa nados fil Kukan. Grazzi. Grazzi, Sur President. Jiena grat li l kummissjoni Ewropea konfermat il-bira fl-istrateġija tagħha għal-2010-2011 l-istrateġija l aħjar tal-Balkani tal-Ponenti konfermat ukoll li ser tagħmel li tista' biex tappoġġa pajjiżi f'din iż-żona jiena nixtieq nilqa' ċertu passi li ttieħdu bħal pereżempju tneħħija ta rekwiżiti tal-viża għal ħafna ċittadini mir reġjun Progress għal Montenegro li issa għandu l-istatus ta' pajjiż kandidat Progress ukoll bin-negozjati mas Serbja u minkejja kollox hemm sfidi bħal pereżempju dijalogu bejn is-Serbja u l-Kosovo li hija importanti ħafna l-istabilità fir-reġun u wkoll progress fuq in-negozjati fir tal-isem tal-Maċedonja li ilu għaddej għal ħafna żmien. Għandna bżonn ta' viżjoni approċ ġdid għal Bosnia Herzegovina u rridu wkoll li nibdew l-liberazzjoni il-proċess tal-liberazzjoni tal viza għal Kosovo. Dawn il-kwistjonijiet kollha għanna bżonn ta' strateġija ċara, viżjoni ċara li se tippermetti lil dan ir-reġjun li jersa' iktar viċin mal-Unjoni Ewropea li kemm fl-interess tagħhom kif ukoll tagħna. Grazzi, Sur Kukan, issa naddu Sur Milano. Grazzi, Sur President. Għal ħafna snin il-Marok ċaħat ġil-gwerra bejn in-nies tal-Sahara tal-Punent. Iżda bla dubju e-, eżista dan il- dan konflitt u issa rajna ħafna mwiet ħafna nies li weġġaw. Din popolazzjoni qed titlob biss li tgħix ġewwa qarta. Però il-Marok għala il-frontieri. Mem lebda informazzjoni, mem ħadd lebda membru ma jista' jidħol is-sur ma il-membru parlamentari Franċiż ma stax jidħol f'dan il-post. L-Ewropa qiegħda tħares biss, ma tista' tagħmel xejn iktar, mem l-ebda eh, komunikazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni li qed tistenna eh, min-naħa tal-Nazzjonijiet Uniti, però dan falla l-aħħar 30 sena. Eh, Signora Ashton għadhom għamlet xejn u hija responsibbli għal din il-kwistjoni. Aħna lura rridu nirraġixxu bħala Parlament, rridu nirraġixxu fir-rigward ta' xġara ġew l-Marok u rridu ninterrompu kwalunkwe eh, ftehim ta' kummerċ magħhom kif ukoll ta' sajt grazzi. Naddu sur Luan. inovării și consider că este momentul Grazzi ħafna, Iva nafu per eżempju dan l-aħħar kien hemm din laqda għall-innovazzjoni, din l-istupja l-innovazzjoni jiena naħseb li din hija xi ħaġa pożittiva u nafoġġaw fil-fatt il-miżuri kollha f'dan il-qasam l-innovazzjoni hija importanti ferm u ma nistgħux ninsew li anke fuq il-livell reġjonali dan irid ikun implementat. U issa wasal il-waqt li jibda dibattitu wkoll fuq il-livell lokali fuq il-livell reġjonali u bekk għana kun nistaw nimplementaw l-mizuri fuq livell nazzjonali fuq livell reġjonali u lokali u għalli raġuni bżon nkomplu u id debattitu sabiex nkoplu wkoll il-modell ta' svilupp anke fuq il-livell reġjonali. U importanti ħafna li kun hemm dialogu ta' effettiv bejn dawn l-atturi importanti ħafna li jistgħu jkunu identifikati bħala importanti u innovattivi fir-reġjun. Importanti illi bekk aħna nkun qed narfu li qed insaħħu r-reġuni u dawn l-isħubijiet irridu ikunu mibnija ħalli bekk fil-fatt aħna naraw li kun hemm nkunu nistgħu noħru programm realistiku illi jaqbel ma l-istanijiet tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna aħna nafu illi rridu nanalizzaw dawn il-punti anke fil-każ taċ-Ċina rridu nikkontrollaw dak li qed isir. Nafu li ċ-Ċina tikkontrolla 90% tal ta' dawn eh, tal-qasam ekonomiku u finanzjarju. Aħna nafu li huwa problema kbira li l-kumpaniji żgħar daqs medju qegħdin ibatu minħabba l il-ġusta li ġejja miċ-Ċina. Il-qafas finanzjarju huwa huwa magħruf u aħna nafu il-rappresentanti tal-Unjoni Ewropea illi jiltaqgħu ma' l-istati l-oħrajn. Rridu jitkellmu wkoll maċ-Ċina f'dan f'din il-laqa għolja, bżon li jissir diskussjoni kif suppost. Għaw, oh, bil the floor. Is-signora Tikaw. Grazzi ħafna ċittadini tal-Unjoni Ewropea dejjem qegħdin isiru iktar anzjani u l-kriżi finanzjarja fil-fatt waslet għal fatt li l-qatt żdied baxra fil-mija u għad raġuni aħna rridu jkollna bizzet miżuri li jkunu implementati u riforma bħal di eh, tineleb bħalli naraw li jkun hemm minimu. L-istennija eh, għal ħajja id dijem zdid qed tiżdied in-nies qed jgħixu għal ehm, perjodu itwal ta' żmien fil-fatt. U għadin raġuni aħna din niprofaw nagħmlu minn kollox sabiex huma jaħdmu iktar fit-tul qabel ma jħorġu bil-pensjoni. Aħna nafu li sfortunatament ħafna postijiet tax-xogħol naqsu dawk illi huma kwalifikati laqas biss jistgħu jagħtu il-kontribut tagħhom lis-sistema u dan jista' jwassal għal fatt illi il għad fost iż-żgħażagħ jista' jiżdied. Issa sur panikolaxi jekk jogħġbok. Grazzi President, l tikkettar tal-ikel huwa ta' interess għat-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Għandi aħbar tajba. Mill-25 sa' 27 ta' Ottubru ċittadini ġewwa Slovakkja kienu biss interessati fl-ewwel qari ġejjin tal-ewwel qari fuq ir-rapport rapport studenti ġewwa l-Università ta' Nitra l-industrija tal-ikel, media u dibattitu ġew involuti fid-dibattitu kien hemm workshops, kien hemm żgħażagħ li ħadu sehem fid-diskussjonijiet. U wkoll il-kollega Ġermaniza tagħna rapporter Renata Zamar kienet hemm qed tieħu sehem flimkien ma' tliet membri parlamentari tagħna Slovakki. Dan juri kemm il-membri parlamentari jistgħu jagħmlu fir-rigbar tad demokrazija diretta. Aħna m'għandniex nitkellmu biss dwar l-nuqqas ta' kapaċità li biex insolvu problemi fl-Ewropa. Jien nixtieq nirringrazzja l-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-Parlament Ewropew ġewwa Bratislava. Grazzi. I wish to draw attention to the case of uh, is Kelly, nixtieq nixbet l-attenzjoni dwar Eh, dik is-sinjura li kellha tiġi mħaġra għal eh, adulterju iżda wara riżoluzzjoni fil-Parlament fejn ħafna nies kienu qegħdin jgħidu biex jeħilsu li din is-sinjura sa kien hemm u mbagħad din is-sentenza minħabba fek ġiet eh, mibdula iżda mhux ikkanċellata għaliex din mbagħad ġiet ikkunċellata li ser titgħallaq minflok. Kien hemm ħafna petizzjonijiet, uf ta' petizzjonijiet fuq l-internet u ħafna eh, pressjoni mill-bqija tad-dinja kif ukoll il-President Franċiż Sarkozy għamel intervenzjoni u grazzi għal dan eh, ma nqatlitx fit-3 ta' Novembri. Iżda eh, xorta waħda l-Iranjani ser jibqa' għaddejjem din il-kwistjoni eventualment irridu joqtluha lil sakene aħna rridu nkomplu naħdmu biex din tiġi meħlusa u jkollha dritt tal-azil ukoll u ma jsirux iktar affarijiet ta' dan it-tip. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Kelly. Is-Sur Kelly kien l-aħħar kellim tagħna tal-1 minute speeches u issa ser nadu għal punt tagħna li mis fuq l-aġenda ir-rapport tas-Sur Man l